ninformakom u koll li din il-ġimgħa il-President tal-Kunsill jiena u jiena se nifirmaw għat legali adottat kodeċizjoni skont l-artikolu 74 ta' regoli tal-Parlament. Dana se jkun publikat fil-minuti ta', ta din seduta. <coughs> Issa naddu għal eh, agenda jena eh, eh, prozon tajtilkom eh, l-agenda li